Thank you, colleagues, for your understanding. Grazzi, kollegi. Kifet eh, iktar kmini, qed nistennew il-konferenza tal-Presidenti biex tiġi konkluża u dal-waqt tiġi konkluża. Iżda xtaqt nagħmel żewġ point, nagħmel żewġ point